ħalli bekk is-Serbja tkun tista' tkompli bir-riformi tagħha ħalli bekk eh, il-progress ikun aktar maġġel. U n-negozjati jkun jistgħu jibdew qabel. Grazzi ħafna. Grazzi, jiena rċevejt rezoluzzjoni abbozzata dwar id-dibattitu u nixtieq naġġorna dan id-dibattitu u issa wasanna l punt li jmiss illi huwa dikjarazzjoni mill-Kunsillu mill-Kummissjoni dwar ir-rapport ta' tkabbir għal Kosovo U bekk se nagħti l-kelma lill-Ministru Nikolaj Vamen fisem il-Kunsill. Għandek il-kelma. Sur President, membri onorevoli, Sur Kummissarju, għal Kosovo jiena nista niddikjara biċċar li jiena ottimist dwar is-sitwazzjoni kif kif inu meqjus mir-rapport tal-progress mill-Komissjoni, il-Konsillu u l-Komissjoni fi frarda din is-sena jirriflettu l-sforzi enormi li saru mill-Kosovo fil-dialogu faċilitat mill-Unjoni Ewropea. Il-Konsill f'Diċembru li għadda laqa l-impen tal-Kosovo għall-Aġenda Ewropew Dana jinkludi l-isforzi sosteniti fil-gwart tal-kummerċ, negozju u s-sistema ġudizzjarju. Kif ukoll mal-Konsil mal-matwaqif tal-Konsil għal integrazzjoni Ewropea għal konsil um, innota il-progress limitat miksub fil-gwart tal-agenda Fis-sena fejn kien hemm il elezzjonijiet il-Kunsill ħeġġeġ lil Kosovo biex jieħu l passi meħtieġa biex indirizza l-innuqqasijiet identifikati fil-proċess elettorali. Kosovo ġie inkoraġġit ukoll li jtejjeb is-sitwazzjoni budġetarja. Kooperazzjoni mal-IMF, il-Kunsill innota l-bżonn ta' sforzi kbar min-naħa tal-autoritajiet, speċjalment tat tisħiħ tal-amministrazzjoni pubblika, ir-riforma u tikkonsolida li sarat ta' dritt. Evidenza kienet meħtieġa biex turi li l-kriminalità organizzata u korruzzjoni qed jiġu indirizzati u progress qed isir fir-rigward tal-riforma ġudizzjarja u l-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni. Kunsill stidnet il-Kosovo biex eh, tinkludi aġenda fit-tul għal Kosovo. Barra minn dawn il-ħtiġijiet, il kunsill enfasizza l-importanza essenzjali tal- ta' dialogu bejn Belgrad u l-Prishtina faċilitat mill-Kunsill ta' importanza għal għas-Serbja kif ukoll għal Kosovo. Il-Kunsill sejjaħ iż-żewġ partijiet biex jidħlu kostruttivament f'ħafna kwistjonijiet tal libertà tal-moviment eh, sa' dwana u anke għal ġestjoni integrata għal IBM. Din is-sejħa instamat f'Belgrad kif ukoll fi Pristina progressar fix-xhur li għadda. U kien hemm kuraġġ politiku li ntwera fiż-żewġ kapitali. Dana kienu żviluppi pożittivi ħafna juru is-seta tal-proċess tal tal-tkabbir biex naslu għal riforma importanti u koll u għal fatt li l-Unjoni Ewropea um, wieġbet għal dawn il- l-isforzi. Dialogu ġi mnedi f'jannar tal-2012 u l-Kummissjoni biħsiba tniedi dialogu dwar l-istat ta' dritt kif ukoll studju ta' fattibilità dwar il-ftejim ta' assoċjazzjoni u tal-ftejim eh, bejn l-Unjoni Ewropea u il-Kosovo. President, membri onorevoli, Kummissarju, nasab li kulħadd jaqbel illi l-futur ta' Kosovo jinstab fl-Unjoni Ewropea. Il-ftehim bejn Belgrad u il pristina se waslu biex dawna jaslu iżjed lejn l-Unjoni Ewropea mill-lat liħor hemm ħafna sfidi għal mexxejja ta' Kosovo eh, mhux l-inqas fuq il-lat domestiku. Aħna nittamaw li jiżjed riżorsi jingħataw biex nappoġġaw l-inizjattivi minn Brussell kif ukoll mill-kap ta' delegazzjoni tal-EU u koll um, grazzi għall-attenzjoni, Sur President. Grazzi, Sur Ministru, issa il-kelma lill-Kummissarju Fule fisem il-Kummissjoni. Għandek il-kelma. Sur President, membri onorevoli, Ministru, jiena grat għall-istedina biex nipparteċipa fid diskussjoni dwar Kosovo, jiena grat ukoll għall-appoċ għax-xogħol tal-Komissjoni dwar Kosovo, kif ġie konfermat mill-rapport fid-dibattitu li qed l llum. Jiena grat ukoll għax-xogħol eċċellenti tar-relatur tagħkom il sinjura Lunacek. Fit-tejjija ta' dan ir-rapport bilanċat tant biex nizguraw u għanda u biex tiżgura poċa għalih. Jiena għadni kif ġejt lura mill-Kosovo. Nhar it-tlieta jiena kelli l-pjaċir eh, nattendi l-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' Kosovo għall-Integrazzjoni Ewropea. Il-Kunsill twaqqaf mill-President ta' Kosovo jaħjaga biex jistabilixxi forum għad diskussjoni u ta' gwida biex Kosovo tasal fl-Europa. Fid-diskors tiegħi li l-Kunsill għall-Integrazzjoni Ewropea jiena enfasizzajt li huwa essenzjali li l-Kunsill jirrifletti u jiġi appoġġjat mill kull naħa tal-ispettrum politiku fil-Kosovo. Il-Kunsill għandu bżonn jibni konsens, konsens wiesa u inklusiv kemm jista' jkun fis-soċjetà. Biss bl-appoġġ u l-ingaġġ tal- ta' setat kollha politiċi u komunitajiet Kosovo se tkun tista' tagħmel riforma u l-isforz meħtieġa biex eh, tasal fl-Ewropa l-integrazzjoni Ewropea tinħtieġ l-appoġġ u l-impenn ta' soċjetà ta' Kosovo kollha. Min natura tagħha l-integrazzjoni Ewropea hija u għandha bżonn tkun inklusiva. Membri onorevoli. X'nistgħu nagħmlu biex nappoġġaw Kosovo fil mixja lejn integrazzjoni tagħhom. Il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali ta' 28 ta' frar ikkonferma l-intenzjoni tal-Komissjoni li tniedi studju ta' fattibilità dwar il-ftejim ta' Assoċjazzjoni u Stabilizzazzjoni għal Kosovo. Dan jimmarka l-bidu ta' stadju ġdid fir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea ma' Kosovo. Il-appoġġ tal-Kunsill tpoġġi Kosovo fis-sot fil-qafas tal-politika tal-Unjoni Ewropea għall balkani tal-Ponent. Dana jimmarka pass kruċjali lejn lejn it-twaqif ta' relazzjonijiet kontrattwali ma' Kosovo. Lan ta' studju ta' fattibilità huwa li natu analiżi fil-fond komprensiva dwar kemm Kosovo hija lesta tinnegozja u timplementa um, eventwalment ftehim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni. Dana tifforma l-bażi legali tal-Unjoni Ewropea fir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi tal-pajjiż tal-Balkani tal-Punent u pass lejn is-ħobija. L-istudju se jiffoka fuq l-aspetti politiċi, ekonomiċi u legali u kemm hija ta' Kosovo għal dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni. Iż-żjara tiegħi fi Kosovo l-bieraħ immarkat il-bidu tax-xogħol tagħna. It-tnedija tal-istudju ta' fattibilità kienet kien element ieħor addizzjonali ewlieni fil-aġenda ambizjuża illi diġà kienet ambizjuża fl-Unjoni Ewropea għal Kosova. Mela, l-ewwel net nittama li se nkunu nistgħu noħorġu il-roadmap għal liberalizzazzjoni dwar il-viżas għal Kosovo u dan għandu jisir f'April. It-tieni fi żmien qasir għandna nerġgħu nissottomessu il-proposta tagħna għal ftehim qafas biex nippermettu l-Kosovo tipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni Ewropea t-telet fil-30 ta' Mejju jiena sennedi dialogu strutturat dwar l-istat ta' dritt. Ir-raba nappoġġaw il-talba tal-Kosovo għall-isobija fil-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni għal iżvilupp la darba Kosovo jissottemetti l-applikazzjoni tagħha. U ħames aħna lessi nappoġġaw l-aġenda fit-tul u inklusiva għal naħta fuq ta' Kosovo. Jina se nikkonkludi billi nerġa' nġeddet l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal Kosovo dawn l-aħħar ġimgħat eh, dana eh, u rejna li dana mhumiex biss kliem fera, iżda eh, iżda huma appoġġati mill-azzjoni fis-sot. Il-Kummissjoni hija angaġġata ma' Kosovo l-2012 għandha tkun is-sena ta' opportunità jiena naħseb li nista' noqgħod fuq l-appoġġ tal-Parlament biex din l-opportunità ssir realtà. Grazzi. Grazzi Komissarju issa l-gruppi politiċi se jkollna l-kellima. L-ewwel kellim hija Signora Ulrika Nacic għall ħodor. Thank you, President. Grazzi ħafna, President, grazzi wkoll il-Komissarju Fule u l-Ministru Vamen, fissam il-Presidenza, il-rapport minn ħati għajdlu din is-sena u maħsub sabiex jibat sinjal ċar il kosovo il futur ta' Kosovo indipendenti u fiħda l-Unjoni Ewropea dan jaraf ukoll il xogħol li ila tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dawn aħħar xhur u snin huwa pass importanti l-qudiem fil gwart ta' relazzjoni mal-Kosovo, Pan manka għal Kommissarju Fule il-pjan tazzjoni fit-tul ser jiġi konfermat dal-waqt. Il-dialogu bej Pristina u l-Belgrad, jiġifieri bej Kosovo u Serbja, jiet ikompli s-saxħa, jiġifieri jitkompli wkoll wara l-elezzjonijiet. Il-kooperazzjoni reġjonali fej Is-Serbja tista' tirrappreżenta lilha nnifisha u wieħed mir-riżultati kif ukoll il-maniġjar tal-frontieri qed issarraf 15 eh, bilaterali bejn żewġ stati, però xtaqt inħeġġeġ lis serbja li tiffirma hekk kif wedet. U surfule bil eh, fiżjara tiegħek il-bira inti ngħaddejt l-istudju ta' fattibilità u xaqt ngħid ukoll ngħid illi U importanti li l-Stati membri li fadal eh, jirrikonoxxu l-Kosovo. Għat fadal sfidi fil-Kosovo b'mod intern il-ġlida eh, kontra l-korruzzjoni, l-tħaddim tajjeb ta' sistemi, dan għandu jwassal sabiex iċ-ċittadini kunu jishtiqu, eh, kunu jridu illi kollhom pajjiż li jaħdem mod tajjeb il-dritt ta' stat, il-libertà tal-istampa, dawn huma elementi li għadna li naħdmu fuqhom fil-rigward tal-parti eh, ta' fuq tal-pajjiż. Xogħol għandu jsir sabiex il-municipalitajiet ikollhom l-awtonomija meħtieġa. U għalhekk ma rridux li jkun hemm elezzjonijiet li jmorru kontra il-regoli internazzjonali. Sinjuri, nittama il-rapport tiegħi jingħata appoġġ sħiħ, inkluż anke l-emendi li jiena kelli ressaq għaliex anke eh, l-ewwel qari seħ xarejn ilu fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u minn dakinhar law seħew ħafna affarijiet. Grazzi ħafna. Żewġ minuti sur posilt. Sur President, din is-sena se nkunu laqna mit sena sa mill-ewwel laqa l-ewwel ġlied l-ewwel gwerra fil-Kosovo. Dak li eh, ġara huwa dokumentat u eh, anka rapport minnaħat tal-sur eh, Leo u aħna ma nistawx nirrikonoxxu u naċċettaw il-ġenoċidju anka minnaħat tas-sur Milosevic Ipruvaw, għat jipruvaw jibnu dan l-istat, pero għat jisibu ħafna problemi u raħseb illi l-lum u għadmirna illi aħna nirrikonoxxu l-sforzi u anka nkomplu nejnu sabiex nkomplu namlu progress. Jiena il-ħat kont ġewwa Serbja. Serbja issa natat l-istatus ta' kandidat imma eh, l-Kosovo għadu mhux qed jiġi trattat bl-istess mod il-Kosovo hemm il-protezzjoni tal-minoranzi u naseb wara l-elezzjonijiet Serbi ma nafux eh, jekk ser jkun hemm imqar wieħed eh, membru parlamentari fis-Serbja illi jaħdem kif aħna nixtiequ fir-rigward tal-protezzjoni għalhekk aħna rridu nżommu għajnejna fuq dak li qed jiġri naħdmu b'mod raġunat u nżommu l-affarijiet fil proporzjon tagħhom anka minn l-Unjoni Ewropea. Hemm uh, dan il fejn ġdid bej il-Pristina u Belgrad u qed naraw illi qed nisimgħu ħafna kliem sabiħ, però ftit qed naraw azzjoni, ftit qed eh, jiġru fatti kif nixtiequ għalhekk. Aħna rridu naraw li m'għandux ikun hemm eh, tifrik eh, u firda fil-Kosovo. Aħna rridu li kollhom demokrazija Ewropea kif suppost. Grazzi ħafna. Fissam il-Soċjalisti Demokratiċi is-Sur Panzeri. Grazzi ħafna, Sur President. Is-Sinjura Luna Ċek għamlet xogħol tajjeb ħafna. Naħseb illi l proċess demografiku fil-Kosovo huwa importanti ħafna. Issa x-xogħol tagħna huwa li l-awtoritajiet u l-gvern ġewwa Prixtina sabiex jimxu skont uh, din it-triq eh, lejn riforma demokratika u jimodernizzaw il-pajis tagħhom kif ukoll li jifħu jiftħu fażi ġdida f'din il-ħajja tal fil-ħajja ta' dan il-pajis. Il-Kunsill fakkar fuq dan l-elementi u importanti li aħna mod determinat anka b'konsistenza min-naħa tal-awtoritajiet ġewwa l-Kosovo. Huwa veru illi s-sitwazzjoni qed tinbidel U aħna għana nilqaw il-ftajim storiku eh, mill-ħuq bej eh, Pristina u l-Belgrad illi wasal kooperazzjoni inklusiva u li anka jipparteċipaw fora internazzjonali il-Balkani tal-Punent la darba dawn ikun iktar stabli. Ser ikun hemm ukoll talba min-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq l-Unjoni Ewropea illi ikun hemm dan il-ftajim ta' stabilta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. U importanti li relazzjoni bejn Serbia u l-Kosovo jkunu aħjar, mhux biss għax u iktar viċin tal-Unjoni Ewropea, ma li din it-tip ta' relazzjoni tejnom sabiex anka eh, pajjiżi oħra jkunu jistgħu jirrikonoxxu l-indipendenza tal-Kosovo. Ġifiri, għatfadinna xnaħdmu anka minna ħatana fl-Europa imma fl-ħar mill-ħar fidej u fidej l-autoritajiet tal-Kosovo sabiex jilħu dan e, din il-modernizzazzjoni. Is-sur Kaxin fisem l-Alden, żewġ minuti, grazzi ħafna. Il-xerri ringrazzja lil Eh, Komissjoni l-Konsil is-Sinjora Lunaċek għar-rapport il-bilanċjot fl-aħħar dawn iċ-ċittadini irċevew eh, aħbar tajba minn Brussell. Aħna rridu naraw illi dan il-proċess jikseb xi ħaġa, iwassal għal xi ħaġa fil-futur qarib. Anka x-xogħol fir-rigward tal-żona Schengen aħna għandna bżonn li nagħmlu l-parti tagħna sabiex aħna naslu għal konklużjonijiet kemm jista' jkun malajr. Naħseb illi għandna nilqaw l-approċ kostruttiv il-relazzjoni tajba ma' Belgrad hija ta' importanza u għandha tkun waħda pożittiva anke ċittadini eh, għal-poplu tal-Kosovo. Huwa importanti li jkun hemm dialogu bej il-komunità eh, serba fin-naħa ta' fuq tal-Kosovo u dawk fin-naħa t'isfel xmara iban il-differenzi illi naraw bej dawn iż-żewġ komunitajiet eh, jagħmlu sitwazzjoni iktar diffiċli. Fl-istess waqt Pristina trid eh, tara kif eh, tħeġġeġ l-integrazzjoni tas-Serbi fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż sabiex tejna msiru ktar parti mill-komunità. Dan huwa dinja biċċa xogħol import se tibqa' diffiċli jekk l-istati membri mhux se jibdlu eh, pożizzjoni tagħhom fuq l-indipendenza tal-Kosovo. Dan huwa parti minn dmirna jekk aħna rridu koerenza u stabilta fil-politika barranija tagħna. Huwa importanti ħafna anke l-Kosovo illi l-Prixtina tibda bid-dialogu Eh, fuq livell intern ukoll anke tindirizza l-elementi ta' korruzzjoni pereżempju. Għad fadal x'namlu f'dan il-qasam. Riżultati konkreti bħal dawn ser jgħinu sabiex ikun hemm ftehim ta' mm, eh, eh, stabilizzazzjoni f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi ħafna issa fisem il-GUE Sur Angarakis. Din ir-riżoluzzjoni turi l-anijiet tal-monopolitajiet fil-Balkani waqt eh, il-kriżi li għaddejja bħalissa. Tipprova timponi ristrutturament kapitalista u fuq il-rizorsi tal-Kosova. Din se tkompli ġib fil-faqar fil-Kosova. Il-popolazzjoni tan-naħa ta' fuq tal-Kosovo qed toġġezzjona wkoll għal forzi tan NATO. Qed tipprova wkoll toħloq prorettorat u qed issir gwerra maħmuġa kontra il-poplu tal-Jugoslavja qed tipprova iġġalhom jaċċettaw l-istat kif inhu biex jingħaqdu ma' l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam hija l-kaxa ta' Pandora. Hemm periklu illi ikun hemm gwerra akbar jekk nibqgħu serin f'din it-triq. Aħna rridu Ewropa tan-nies u Ewropa ta' paċi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal eh, li jefte sur provera. Grazzi, President. Il-Kosova għandu problemi strutturali kbar u rapport juri din il-ħaġa. Hemm korruzzjoni kbira, hemm sistema legali li mhijiex eh, fi standards ta' pajjiż demokratiku u servizz ċivili huwa ineffiċenti hemm nuqqas ta' libertà fix-xandir u m'hemmx biżejjed protezzjoni tal-minoranzi. L-ambjent ġimitlu u koll f'dan il-pajis hemm ammont kbir ta' reati hemm li traffikar tal-armi, drogi u anki bnedmin u daw ġew skoperti minn ħafna investigazzjonijiet internazzjonali. Il-Kunsill tal-Ewropa tkellem eh, dwar il-Prim Ministru Taċin illi u stess kien involut f'attivitajiet kriminali. Dan juri kemm għadu il-bot il-Kosovo minn uh, sobija. Però naturalment irridu ntuħ l-assistenza tagħna biex isir pajjiż aktar demokratiku. Grazzi ħafna. Issa minnaħa tal-gruppi politiċi. Is-sur eh, provera. Għandek mistoqsija taċċetta? Grazzi ħafna. Jiena xtaqt insaqsi l-sur provera jekk jafx illa illi kien hemm rappreżentazzjoni minħata tal-komitat Eh, illi l-ħadd ma kellhom eh, rappreżentazzjoni tajba minn ta' dan il-kumitat. Jaf ġara sur provera f'dan il rigward eh, Grazzi ħafna issa għandna ir-risposta. Jiena naf li l-akkużi min-naħa tal-Kunsill Ewropew isemmu l-President ta' ċiċ 27 darba u dan itqal mill-istazzjon BBC issa jiena minix il-liġi u mhux fideja li nagħmel investigazzjoni legali għal minu ħati, però l-akkużi huma serji u ġejjin minn sors awtoritattiv u ta' min nikkonsidrawhom. Grazzi ħafna. Issa se jkollna kellima oħra u L-ewwel kellim huma Kristof Lisek. Grazzi ħafna President nixtieq. Najt sur President li l-ħabib antik tiegħi. Jiena nixtieq ngħid illi ir-rapport abbozzat mir-rapporter tagħna huwa wieħed bilanċat għandu jena tal-appoċ tana dan ir-rapport juri impenn kbir u għarfin kbir minnaħa tar-rapporter ta' dwar x'qed fil-Kosovo. Il-Kosovo eh, huwa suġġetti komplikat. Se tkun sfida kbira għall-Unjoni Ewropea u anke għall Komunità Internazzjonali. Maħniex aħna biss li aħna interessati f'dan il-pajjiż li noħolqu riforma hemmhekk. Ikolli ngħid li nilqa' il-fat li rapport jgħid li l-Kosovo għamel ħafna biex jerġa' jorganizza lilu nnifsu u jerġa' jibda mill-ġdid biex ngħidu hekk is-sistema ġudizzjarja. Issa din hija xi ħaġa necessarja għall-istati kollha, però nixtieq niġbed l-attenzjoni għal ħaġa konkreta. Is-suċċess eh, tal-Kosovo u dak li se jiġri fil- Kosovo se jkun ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Dan se juri l-effiċjenza tal-politika tal-Unjoni Ewropea se jkun importanti għal reġjun kollu u anki għall istati Balkani l-oħra kollha. Grazzi ħafna issa Sinjura Munizde Urkiza. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nkun konstruttiva minn tas-soċjalisti aħna tajna l-appoġġ l Kosovo. U rajna wkoll progress. Dak li ġara kontribwixxa għal stabilità fir-reġjun l-Unjoni Ewropea għamlet tajjeb illi fetħet dialogu ma daw iż-żewġ pajjiżi għaliex kieku ma kustajniex niddiskutu dawn l-affarijiet ta' suċċess li saru hawnhekk illum, però inħoss li mannix eh, insejħu l-istati membri li ma jirrikonux l-indipendenza tal-Kosovo biex issa jirrikonoxxuha ma naħsibx li dinja xi ħaġa li għandha tindi tiġi indirizzata hawnhekk irridu nifukaw fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità u anki l-promozzjoni ta' riformi mhux dwar jekk għandix nirrikonoxxu l-indipendenza tal-Kosovo. Grazzi ħafna issa sur Kukavan. Thanks to the Grazzi l-relatur għax-xogħol tagħha. Kosovo qed jiffaċċa l-isfidi u l-sena ta' sfidi u ta' opportunitajiet jiena nappoġġa l-aġenda mħejja mill-Kummissjoni mill kunsill għal din is-sena. Mela, fil-rigward tal-istudju ta' fattibilità, e, fil-rigward ta' dialogu u fil-programmi tal-Unjoni Ewropea, dawna huma passi miżjuda oħrajn, passi meħtieġa urġentament ta' Kosovo issa stess. L-Unjoni Ewropea għandha tinvolvi ruħha f'din l-aġenda biex tkun kredibbli aħna nistennew il-riżultati tangibli anke min-naħa tal-awtoritajiet fil-Kosovo, speċjalment fir rigward tal-riformi tal-amministrazzjoni pubblika, il-ġudikatura, l iżjed importanti l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzazzjoni. Nikoraġixxi il-Kosovo biex tkompli il-dialogu mas Serbja biex tikseb riżultati għal Kosovi u biex tinormalizza il-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Nemmen ukoll illi l-rappreżentanti fir-Assemblea ta' Kosovo kif ukoll aħna fil- fil-Parlament Ewropew għandna niġu informati regolarment dwar dan il-proċess u r-riżultati miksuba. Fl-aħħar, Kosovo għatfadilla ħafna xogħol x'tagħmel. Iżda jiena żgur li dana se jtejjeb il-ħajja fil-Kosovo u jġiba iżjed viċin l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Għal-minuta? il sinjorina Fajoni, kjoġbok. Grazie, ħafna sur President, Kommissjoni, Konsil. Nishtiq ringrazzja relatur għall-appoċ għal-stat li mandux eh, relazzjonijiet eh, u trattati mal-Unjoni Ewropea u fejn iċ-ċittadini għadhom mhumiex qed jaraw id-dawl fl-aħħar tal-mina li hija l-viża. Skadenza liberalizzazzjoni għal visas għandha titwaqqaf biex nimxu l-qoddim. Dialogu ma' Serbia għandu jitressaq il-qoddim fil-kuntest ta' rappreżentazzjoni reġjonali b'dan il-mod biss jista jinkiseb il-normalizzazzjoni tal-ħajja tal fil-Kosovo. Iż-żaza għandha bżonn ix-xogħol. Għandna bżonn niżguraw illi l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata tiġi miġġilda kullimkien. Mhux biss fil-Kosovo. Issa, grazzi ħafna, l-aħħar kelli Mr. Fleckenstein. Sur President, kollegi, il-dialogu bej Belgradu u Pristina huwa l-ewwel suċċess hawnhekk eh, anka Brussell għal Brussell u dan jagħmlilna kuraġġ għaliex eh, anka l-kuraġġ eh, min-naħa s Sur Tadic u anka minna tal-Kosovo naħseb li dan huwa bidu għal iktar żviluppi pożittivi. Issa, aħna verament rridu nuru il-poplu tal-Kosovo li aħna aħna minn l-Unjoni Ewropea naħdu l-affarijiet bis-serjetà. U għalhekk rridu nagħtu l-appoġġ anke dan l-istudju ta' fattibilità sabiex naraw illi verament jissara f'xi ħaġa dan il-ftehim. Jidu nuru solidarjetà wkoll jekk intom tridu toħdu x-xogħol bis-serjetà. Minn barra dan, dan kien jott fil-passat u anka issa u fil-futur. Naħseb idu sam u dimajnejna li aħna nistaw komplu namlu uh, eh, progress jekk eh, nżommu u dimajnejna l-interessi ta' kullħattu li ħadd ma jaffeċ fuq wieħed fuq l-ieħor. Mela, għal-kaċ tiegħi, sinjuri? Sergio Silvestri si bok l-ewel net għal-minuta. Grazzi Sur President jiena u koll nixtieq ringrazzja s-Sinjura Lunacek u nesprimi l-pjaċir tiegħi bil-xogħol li għamlet. Qed nifacħa ħafna sfidi, iżda ħafna possibiltajiet tal-Kosovo. Naħseb l-aġenda illi interess interesqet mill-Konsill li ġi spjegat mill-Konsill l-lum qed jimmira fid-direzzjoni tajba hemm ottimizmu minħabba l-isforzi u l-progress enormi illi sar mill-Kosovo fl-aħħar snin aħseb dwar is-sitwazzjoni xi ftit ta' snin ilu, 10 snin ilu jew 15 snin ilu u tista' tara l-progress kemm sar progress mill-istess pajjiż. ninkoraġi xu l-gvern f'Prixtina iżda għandna xu l-qawwiet demokratiċi kollha biex jitkomplow fil-jimxu lejn riforma il-riforma fil-negozji, sistema legali, U għanna namlu għek għal żewġ raġunijiet biex intejbu l-level tal-demokrazija fil-Kosovo u biex intejbu il-ħajja fil-Kosovo u biex Kosovo titħol eventualment fl-Unjoni Ewropea. Demokrazija zazua għanda tiġi um, ehm, appoġġata minna fl-Europa. Il-kellim li jmiss Sur Ramon de Vosa Voces. Grazie ħafna kollegi il-partiti li jiena eh, nirrappreżenta f'Katalanja jappoġġa il-progress tal-tasħobija eh, Kosovo fil-Unjoni Ewropea nishtiq nfakkarkom illi waqt li qegħdin hawnhekk qed niddiskutu t-tkabbir tal-Unjoni Ewropea hemm ħames eh, pajjiżi f'Ewropa li għadhom ma jirrikonoxxux Kosovo bħala stat indipendenti. Wieħed minn dawn il-pajjiżi huwa Spanja. Jiena nixtieq nitlob l-istituzzjonijiet Ewropej kollha biex jibqgħu jagħmlu pressjoni fuq Spanja biex jirrikonoxxi tirrikonoxxi din l-indipendenza tagħha. Ma nistax naċċettaw dan l-izbilanċ demokratiku. Jiena nixtieq rikonoxxi li Montenegro qed tagħmel il-progress wara l-indipendenza tagħha fl-2006 nirringrazzja l-Unjoni Ewropea talli dejjem rispettat il-libertà u d-demokrazija. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. il kellimni li mis. Signora Kristina Zuber, jekħarġbak. Grazzi ħafna, Sur President edna u rajna mill-fatti illi illi l-indipendenza ta' Kosovo fija ripercussjonijiet serji fil-rigward tal-liġi internazzjonali u l-istabilità tal-konfini fil-Unjoni Ewropea hija eh, ksur flagranti tal-Karta Ewropea u ftehmiet oħra u hija illegali u tikser il-liġi internazzjonali. Il-fatti jurraw li l-ħolqien ta' stat artifiċjali għal kwalunkwe raġunijiet waslet għal awtorità li hija protettorat li tiġi ehm, tiġi eh, protetta mill-Unjoni Ewropea NATO u NATO u dawna qed iżommu l-post hemmhekk. Permezz ta' din il-politika de facto huma qed jippruvaw ikomplu dominazzjoni li għandhom fuq din il-parti tal-Ewropa. Grazzi. Josef Paxka, għandek il-kelma. Sur President, Kommissarju, Ministru, nirrispetta d-deċiżjoni fir-rigward tal-prospettiva tal tal-sħubija fl-Unjoni Ewropea Kosova. Iżda, naħseb li illi eh, meta tħares lejn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem dan mhuwiex sew il-politika hemm referenza għaliha taħt fil-Kunsil tal-Ewropa għal dawn ir-reati. Reati li saru il-til li jiġu koperti u reati oħra juri illi l missjoni tal-Unjoni Ewropea fi Kosovo ma wettaqx il-missjoni tagħha Um, u ma waqfitx ir-reati li qed jitwetqu hemmhekk ir-reati tal-armata tal-Freedom Army tal-Armata tal-Libertà naħseb li dan reati għandhom jiġu mistħarġa u ir-reġim għandu jiġi investigat. Grazzi ħafna. Il-kellimni miss? Sir Agustin Demera. Grazzi, Sir President. Jiena nappoġġa l-Kosovo. Meta nis kienu qed jaħarbu għall kampijiet għar-rifuġati pajjiżi laqat il-rifuġati u rrit wera solidarieta iżda l-lum il-ġurnata għanna ħafna problemi ta' korruzzjoni fil-Kosovo, problemi tal-kriminalità organizzata, problemi fl-amministrazzjoni pubblika. Nasa President li bħalissa Kosovo ma jwettaqx il-ħtiġijiet biex issir stat indipendenti jew stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sir Xogor, jek joġbok. fid-disajnijiet kellimna dwar l-autonomijiet, l-autonomija albanizi u Kosovo ġi rikonoxut pala stat indipendenti mill-bicċa kbira tal-istati fl-Unjoni Ewropea iżda ehm, kienem ehm, inxteret ħafna dem u kienem ħafna żmien, bżon iż-żmien biex naċċettaw dan meta eh, Kosovo nata l-autonomija l-autonomija mis-Serbi eh, forsi eh, ma ħasbux li dana kien l-ewwel pass għall-indipendenza u mbagħad Rugova kien mexxa l-demonstrazzjonijiet paċifiċi u eh, il-Balkani fil-Punent għandna ħafna minoranzi etniċi li jgħixu flimkien u importanti illi natuhom l-autonomija Dik hija kriterja ta' paċi, ħteġa l paċi. Dana nistgħu nitalmuha mill-istorja ta' Kosovo. L-Unjoni Ewropea għandha tisma l-vuċi tal-minoranzi mill milli għamlet fil-passat. Grazzi ħafna l-aħħar kellim. Is-Sinjura Vavarika. Għadek il-kelma. Spanja ma tirrikonoxix Kosovo bħala stat u ma tappoġġax il-idħul tagħha fl-Unjoni Ewropea fil-22 tal-Lulju tal-2010 l-Qorti ehm, Ewropea tal-Ġustizzja qalet li d-dikjerazzjoni ta' indipendenza ma kienx ma kisritx l-liġi internazzjonali. Ehm, Kosovo t tieħed mis-serbja fl-1912 1912 eh, kien hemm il-ġenoċidju hemmhekk fir-rigward tal-liġi internazzjonali biex eh, nuru s-solidarjetà mas-Serbi u nirrikonoxxu il-pożizzjoni pacifista tal-Rogovo għandna nadottaw dan għandna niftakru illi il-nies temmek iridu status differenti Spanja għandha tiftakar illi fil-21 seklu dan was l-essenza ta' demokrazija. President, x'taħseb dwar dan wara l-isforzi kollha li qed jagħmlu biex Kosovo jiddaħħal fl-Unjoni Ewropea? Grazzi. Mela, Kummissarju Fule issa. Sur President, membri onorevoli, Ministru, jiena grat għal din l-opportunità illi kelli biex nagħmel skambju tal-opinjonijiet dwar l-impenn tal-Unjoni Ewropea dwar Kosovo. Jiena grata l-inkoraġġament u l-appoġġ għall-inizjattivi tal-Kummissjoni biex Kosovo ssir iżjed viċin l-Ewropa u anke fir-rigward tal-istudju ta' fattibilità firgwad tal-Kosovo in partikolari fi xarajn li ġejjin, aħna se nedu l analisi fil-fond biex firgwad tal-ftehim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni mal-Europa. Dana se jkonferma l-Kosovo li għatma mal-bqija tal-Balkani illi xi darba xi jum se tkun parti mill-Unjoni l prosperità u l-istabilità tal-Ewropa. Iż-żjara tiegħi fil-Kosovo kien il-bidu ta' fażi ġdida, fażi ta' riforma serja. Mela, nbidlu mill kliem għal proċess li fih kontenut u progress u dana huwa kif għanna nindirizzaw il-ħafna sfidi illi il-poplu ta' Kosovo qed jiffaċċa il komissjoni għal-esta biex tappoġġa l-Kosovo f'dan fl-axħar ftehim fil-gwar ta' kooperazzjoni reġjonali mas Serbja minkejja l-problemi tal-bidu tagħha għandha turi kif l-Unjoni Ewropea se, se tingaġġa iżjed fil-fond ma' Kosovo jiena xtaqt eh, nwassal dan il-messaġġ u insaħħu l-ingaġġ tagħna mal-Parlament ta' Kosovo. Għanna naħdmu flimkien lejn dan lan komuni biex Kosovo ir-reġun sħiħ isir iżjed viċin Europa u biex inwaslu il-prosperità fit-tul għal-Balkani kollha. Grazzi. Bati pan Minister Nikolaj Vamen. Grazzi ħafna, is-Sur Nikolaj Vamen fissam il-Konsil. Signori, Jina nishtiq nirringrazzja li kulħadd diskussjoni li kena allum fil-Parlament dwar il-prospetti għal Kosovo. Għana ringrazzja l-Sinjor Luna Ċek għal l-impen tagħha fuq dan il-qasam u anka favur il-proċess ta' integrazzjoni tal-Kosovo. L-Unjoni Ewropea firmat favur eh, din integrazzjoni u aħna se nkomplu nappoġġawha għaliex tħoss li hija responsabilità tagħha wkoll. Imma fl-istess waqt din hija responsabilità li tittaqsam ukoll mal-mexxija tal-Kosovo hemm ħafna sfidi u li naffaċċjaw ukoll il-fatti fosthom milli kondizzjonijiet partikolari investimenti li huwa meħtieġ fl-infrastruttura, illi jiena sabiex il-proċess ikompli miex il-qoddim. Dan kollu ser jisaraħ fuq uh, xogħol ibes u li diġà juri il-riżultati tiegħu il-loti tal-status ta' pajjiż kandidat li Serbja diġà qed juri illi dawk il-pajjiżi li verament jagħmlu x-xogħol min-naħa tagħhom jistaw jaslu għal ċertu kizbiet u għalhekk dan jista' jkun sors ta' aspirazzjoni anke l pajjiżi oħra fil-Balkani tal-Punent. Id-diskussjoni tagħna tal-lum daħlet eh, f'ħafna osma identifikajna wkoll il-prioritajiet eh, anka tħassib tagħna fuq il-progress limitat fil-Kosovo eh, fil-rigward tal-kriterji bażiċi u anka l-ġrida kontra l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni hija problema serja ħafna fil-Kosovo. U naħseb li tmexxija ta' dawn il-każijiet anka għandha tmur qoddim il-qrati anka l-azzjoni meħtieġa għandha tittieħed minħa tal-qrati eh, tal-Kosovo. Il-ġlida fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata għandha bżonn ta' leġiżlazzjoni u anka għandha bżonn tiġi implementata b'mod effettiv nafu kemm il-kriminalità organizzata m'għandix mhix marbuta jew limitata bil-xi frontieri nazzjonali. Fil-gwar tal-ekonomija hemm bżonn kbir għal riformi strutturali illi jgħinu sabiex jipromuovu jsaħħu tranzizzjoni tal-Kosovo għall ekonomija tas-suq u bħalma kontet insemmi l isfidi huma kbar, però l-impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea huwa favur appoġġ sħiħ lil dan il-pajjiż sabiex jagħmel ir-riformi eh, b'mod sħiħ u huwa importanti li l-poplu tal-Kosovo jkunu konxi anka tal-fat li l-Unjoni Ewropea tista' Eh, tejn anka fil-gwart ta' dialogu tagħhom mas Serbja u importanti li dan il-proċess jitkompla. Nittama li l-gvern ta' Prishtina jkompli jaħdem b'mod prattiku, jkompli għaddej bl-isforzi tiegħu sabiex ifassal aġenda fuq żmien twil għal futuri il-Presidenza Daniża illi jkun hemm kooperazzjoni ulterjuri mal-Parlament Ewropew u anke mal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazie. Comun Grazzi ħafna. Jiena rċevejt mozzjoni għal riżoluzzjoni sabiex nalqu id-diskussjoni, il-votazzjoni ser